Dear colleagues, we have to be... Eżis kollegi, nishtiq li aħna nkunu favur rizoluzzjoni qawwija tal-Parlament Ewropew. L-iktar waħda Seħta possibli, ma nafx inti xkont t-argumenta, xkont t-prova t-konvinċijom, iżda ekki jisu kontattejt. Ma insomma, eżis kollegi, Lodwa tajba lil kulħadd. Aħna illum eh, f'dan il-kumitat kif sew taraw meċċu jiena minħabba il-President jew għandu xjammer bandohra, illum u għada ma jistax ikun llum. Ma nawek f'din il-laqgħa tal-kumitat. Għadin raġuni aħna issa nixtiequ illi nibdew din il-laqa tal-kumitat naħseb illi mhux ħajkonna bżonn il-ħin kollu illi għandna allokat. Iżda nafu kif tafu intom aħna diġà diskutejna ħafna punti nhar il-ħamis li għadda u għandna wkoll iżda l l llum li nżidu ma dak li diġà għan nixtieq illi ngħidulkom x'inhu fiex ikkonsisti s-servizz tal-interpretazzjoni llum. lum Dan l-informazzjoni kol tista' taqrawa fil-Core News illi l-laqatana fil-fatt hija web stream tillum naħseb ilkoll kemm intom tafuha wa u apparti minn hekk il fat li aħna m'għandniex llum laqat tal-koordinaturi wara din il-laqa u naħseb illi suppost il-koordinaturi diġaw ma informati minħabba illi Diġa aħna komunikajna din informazzjoni ma' assistenti u suppost kif tafu nar tnejn li ġej fi Strasburgu aħna ħaj konna din laqa tal-koordinaturi. Issa, il-minuti tal-laqa li għaddiet aħna ħammixuhom l qoddim e kif nagħmlu. Is-soltu jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet sal-aħħar ta' din il-laqa, il-minuti tal-laqa li għaddiet ħajkun adottati kif kienu prezentati, l-agenda hija adottata u jiena nixtieq illi għall-ewwel darba minħabba illi aħna għanna xiftit membri għawek li għadin fil-kamra nixtieq li nibdew bil-votazzjoni u nixtieq li nibdew bil- um, Bil-votazzjoni fuq il-punt numru 9 tal-agenda tagħna illi huwa dwar il-servizz volontarju Ewropew. Is-Sinjura Marija Munjes hija ir-rapporter ta', ta dan ir-rapport. Għandkom il-karti tal-votazzjonijiet tagħkom il-koll, kieġobkom nittama li daħaltuhom għom beqfej suppost fil-magni aħna mhux bil-fors irridu nivotaw bil-karti tal-votazzjoni, issa naraw li għalmenu l-vot aħari, l-vot finali fuq rapport kollu, għannamlu bil-karta. Iżda ntom illi għandkom il-karta kieġobkom daħluha fil-magna u għaraw illi dawk illi mandomx karta tal-votazzjoni naraw li forsi xorta waħda aħna nkunu nistgħu nallokaw il-voti tagħhom kif suppost huma votaw. Mela issa nixtieq li nibdew nivvutaw u ngħaddu għal paragrafu wieħed A emenda wieħed. Min huwa favur? Min kontra? Assenzjonijiet għaddiet. Emenda tnejn minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda tlieta minn favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Għanna paragrafu ġdid il huwa propost wieħed jħedde u għanna emenda orali numru wieħed illi aħna prezentawa u kol minn huwa favur kontra Astenzjonijiet. Għaddit. Issa nistaw naddu għal proposta għal regolament li menda numru 6 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 7 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 8 u disa ħanifutaw fuq flimkien ma nistawx tajjeb mela. Emenda 8 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda dissa minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 10 u għanna emenda orali minn favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 11 u għanna u koll emenda orali inkluza fih. Favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 12, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 36 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 13 u 14 nistaw nivvotaw bħala grupp fuq dawn iż-żewġ emendi. Min favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddi. Emenda 15, minn favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. U li mis jer tirata fil-fatt. Emenda 16, minn favur, minn kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 17 minn favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 18 minn favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 38. Din tista' tkun eh, konsidrata li apparti minn 18 ukoll minn favur kontra astenzjonijiet Għaddiet. Naddu issa l-premessi. Issa nixtieq insaqsikom hawnhekk. Għanna Sur Hartong illi ressaq 16 il emenda Nista' jiena nara illi nivutaw fuq daw l-emendi kollha bħala grupp. Min huwa favur is-sur l-emendi tas-sur Hartong? Minu kontra? Min jastjeni? Mela, dawn l-ebda wieħed minnhom ma naċċetta aħna mela naslu issa sabiex nifutaw fuq l-emenda numru 4 tar-rapporter minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 5 minnu favur, minnu kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda issa 35 ta' Jan Koslowski minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela, issa naddu sabiex nifutaw b'mod elettroniku fuq rapport kollu kemm hu jekk iġobkom tistgħu tpoġġu l-kartessa fil-magna Nifutaw. Mela, ħanoddu issa. Kulħadd ivota nistgħu nagħlqu l-votazzjoni. 25 u erboħra huma favur tnejn kontra u astenzjoni waħda. Anzi, vot wieħed kontra 25 u erboħra favur u żewġ astenzjonijiet. Mela, il-votazzjoni għaddiet fuq dan il-rapport. Issa, naħdu sabiex nivvotaw fuq rekomendazzjoni tas servizz estern tal-Unjoni Ewropea għanna rapporter Uh, illi miex dawn ma ma importax ħanibdew nivvotaw emenda numru wieħed. Minn favur. Minn kontra. Ħajkonna nikkontrolla permezz ta' vot elettroniku. Jekk jġobkom issa votaw, użaw il-karti tagħkom tal-votazzjoni. Ħanivvutaw fuq emenda numru wieħed fuq il-paragrafu wieħed, ġifieri kollox wieħed. għanna il Reimer, il sidonia u Salvador u koll li għati votaw. Tajjeb, mela, kullħat t-vota l-bija? Tajjeb? Mela għanna 17 favur, 14 kontra, għaddit. Issa naddu l-emenda numru 2. Min huwa favur l-emenda numru 2? Minu kontra? Dik hija pjuttost sempliċi aħjar minn ta' qabel, astenzjonijiet m'għaddiġ. Naddu issa l-kompromess kompromess A minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal paragrafu 3 u l-kompromiss B minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet għaddit. Naddu issa l-paragrafu 3 Għanna l-emenda numru 10 per, flimkien mal l-emenda orali numru 1 dabnu favur. Kontra. Astanzjonijiet. Għaddit. Emenda 11 minu favur. Anka din għanda emenda orali fil-fat inkluż minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 12. Paragrafu 4. minn favur. Minn kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 13. minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emen darba tax. Nasma f'żewġ partijiet. Din l-emenda minu favur l-ewwel parti. Minu kontra din l-ewwel parti. Astenzjonijiet. Ma L-ewwel parti. Issa nagħtu t-tieni parti minu favur. Minu kontra astenzjonijiet għaddiet. daħ mistax. Naddu sabiex niftaw fuq l-ewwel parti. Favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. It-tieni parti. Favur, kontra astenzjonijiet ma tiċ. Emenda 16, min favur. Min kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 17, minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Issa nixtieq li naddu għal vot aħħar jekk jogħġobkom nixtiequ nivvotaw b'vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni issa magħluqa. 28 u 4 favur ġifiri 32 favur, vot wieħed kontra u astenzjoni waħda biss. Naddu issa sabiex nifutaw fuq il-punt li jmess. Okay, also jetzt kommen wir zum Fisch. Tajab, ma nissa ħan fuq eh, il-parti fuq il-rapport dwar il-sajt, mux dejjem ikkun daqsek faċli. Issa ħan votaw fuq il-ftejim li għanna dwar il-sajt mal Madagaskar diġa diskutejni ħal-ħar darba dan il-kontrat dan il-ftejim u fil-fat aħna għedna il-votazzjoni ħajkun post-post u xtaqna illi nitolbu l kumitat tas-sajt sabiex jipposponi dan il-vot, mux illi jivvota kontra, iżda li jipposponi il-vot. Għadġi raġuni jiena nixtieq illi nissuġġerilkom sabiex nivotaw fuq din is-sentenza li tgħid li l-Kumitat tal-Budget jitlob il-Kumitat tas-Sajt sabiex jipproponi lil parlament sabiex jipposponi l-vot sakemm ma jkollna l-elezzjonijiet demokratiċi fil-Madaskar fil-Madagaskar u li jerġa' jkun hemm l-ordni demokratiku f'dan il-pajjiż, jiġifieri aħna ħan nipposponu l-vot tagħna sakemm ma jsiru l-elezzjonijiet u jkun għand mexxija demokratika, ġifieri għalissa ma ngħidux iva jew le sakemm ma jkollniex l-elezzjonijiet. fil-Madagaskar naturalment. Min huwa favur? Jekk jogħġbok Sir Hartung. Grazzi ħafna, aħna smajnija biss, eh, aħna din l-emenda biss bil-motorali, mux bil-miktub. Versuchs. Also wir können natürlich, wir können natürlich das Ganze jetzt verschieben bis ans Ende. Nistgħu nipposponu l-vot sal-aħħar tal-laqgħa nkun nistgħu nippreżentawkom l-emenda anke bil-miktub imma jekk tixtiequ nista' nerġa' naqraħilkom bil-mod ħafna ħalli kulħadd ikun jista' u tradotta bis-servizz tal-interpretazzjoni bil-lingwa tagħkom ħalli żgur tkunu tafu eżattament xi tgħid is-sentenza. Il-Kumitat tal-Budget qed jitlob lill-Kumitat tas-Sajt bħala l-Kumitat responsabbli sabiex jipproponi illi il-Parlament jipposponi il-konsens li għandu jagħti sakemm ma jkun hemm ma jkun hemmx l-elezzjonijiet demokratiċi fil-Madagaskar u li jerġa' jġibu ċertu ordni demokratiku fil-pajjiż. Herr Hartung, reicht Ihnen das als... Ähm Sir Hartung, ich dachte, fimt Fimtsewa? it-traduzzjoni kienet perfetta, pero jiena xorta waħda nixtieq li nivvoti fuq eh, test uffiċjali, pero m'hemmx nagħmel, naċċetta. Tajjeb, mela, test uffiċjali rridu nivvotaw fuqhom għalissa mhux issa muxed, imma ħajkonna. Min huwa favur din is-sentenza? illi ħna nipposponu l-vot. Minu kontra? Assenzjonijiet. Għaddit. Iva fimtkom, intom kontra l-strutturi demokratiċi mela. Bewet u jħor insomma kisnu. Issa. Il-vot li mess dwar is-sajt ukoll u għadarba ħana nerġgħu nivvutaw fuq ftejm dwar is-sajt. U din id-darba qed nitkellmu fuq ir-Repubblika eh, tal-Mawritanja. Hawnhekk għandna żewġ jew tliet voti li rridu eh, nagħmlu aħna u l-aħħar waħda hija fuq il-paragrafu l-aħħar paragrafu minnaħa ta' Giovanni Lavija, emenda numru wieħed. Min huwa favur? aħjar l permezz ta' votazzjoni elettronika jekk jogħġobkom ivvutaw issa. Għanna kollega, naħseb kontent li mandux il-karta, xma jix xivvota, jisu. Tajjeb, memxa fejn noqogħdu noddu minħabba li tidher biċ-ċar li mhux ħatgħaddi din l-emenda. Mela issa nistgħu votaw fuq la bozza opinjoni kollu kemmu minn favur. Minn kontra. Astenzjonijiet. Għaddit, unaddu issa għal-votazzjoni ħarija dwar dan l-abbozz ta' opinjoni, jekk votazzjoni elettronika, votaw. Ma tajja parna t-nejn oħra kontra, mela għanna uxrin, 23 u wieħed ġifieri. Tajjeb, mela għaddiet issa aħna konkludejna l-votazzjoni kollha illi kellna le, naħseb fadlna waħda lura. Iva veru, fadlinna. Anna, e Monika kieġbok permetti lil Giovanni sabiex eh, Mħabba li eh, mill-li mħabba li għanna transfer rridu nivvotaw fuq, u għan fuq il-budget tas sena 2013, u għanna rridu naraw jekk aħni x'ħan nivvotaw favur, jekk ux xan inkella nivvotaw kontra. Aħna wek qed nitkellmu fuq it-trasferiment ta' riżorsi dak li xaqsam il-ħlas dirett tal-bdiewa. ġifi dan kollu huwa kopert mill-ewwel pilastru dan huma riżorsi li ġejjin mill-ftehim tar-ristrutturar tal-settur tat-tokkor fl-Ewropa. tal pitravi tal- tal-pitrava zokrija u aħna fil-fattadna illi dan il diret kellu xorta waħda jkun rifless fil-budget Ewropew u f'dan il-kas partikolari aħna konna edin naraw illi jrid ikun hemm trasferiment anka illi jkun kopert permezz tal-sistema tal-ħlas diret ġifir minn naħa tiegħi m'għandi l-ebda tibda problema u għandi raġuni issa nistgħu nivvotaw fuq eh, dan il-punt. Fuq transfer. Kieġobkom votaw kontra astenzjonijiet. Mela għanna votu bis kontra, mela għaddiet. Issa naħseb li vera nistaw nidu li temmejna l-votazzjoni kollha li aħna kellu nistaw issa naddu għall-punti li għandna fuq l-aġenda. U nibdew bil-punt fuq l-aġenda numru 7. Għawek aħna u koll rridu noħorġu f'pożizzjoni għal-Kumitat tax-xogħol. Derek Von huwa r-rapporte u għet nitkelmu aħna fuq lajnuna li trittinata lil dawk in-nies li għandhom eh, huma żvantaġġati jekk jogħġbok Derek. Thank you, Chair. As you uh, rightly said, this is... Uh... Grazzi, President Iva kif għaft inti dinija opinjoni qasira għal komitat tal-impjegi u jiena provajt illi inkopri ftit kwistjoniet wisajn marbutin mal-budget. Jiena kontent illi nħolloq dan il-font illi hu post l-akil li kienem qabel bħala program ta' tqassim tal-ikel u naqbel ukoll l-ambitu u l-applikazzjoni ta' dan il- il-font issa twessa ġifiri ikompli il-dawk li mandon fejju odu u anki il-deprivazzjoni ta' tfal fis 7 ta' frar il-Konsil appoġġa it-komplija ta' dan il-program imma għal bħal komissjoni illi fil-ġejjeni għandu jiġi eh, finanzjat mill-flus tal-ESF. U eh, skont il-proposti dan se jkun fil-fat finanzjat mill-ESF Issa dwar l-ammonti sħaħ tnaqis minn 3.5 biljuni euro għal 2 biljuni u nofs ifisser illi bħalissa eh, finanzjament ta' 500 miljon euro kull sena u issa b'dawn il-proposti se jonqos 355 miljon euro kull sena. Aħna ridna nżommu ċifra ta' 3 biljuni u nofs biex inkomplu il-livell eżistenti ta' finanzjament. Fl-opinjoni tiegħi jiena semmejt xi affarijiet dwar il-pis amministrattiv li għandhom nejn ġibu magħhom il-proposti l-ġodda peress li se jkun iffinanzjat taħt li jessef u ġestjoni konġunta rridu nkunu ċerti illi ma jkunx hemm wis ostakoli burokratiċi Eh, mod partikolari ostakoli fil-triq tal-NGOs u organizzazzjonijiet karittatevoli li jixtiequ jużaw dawn il-dan il-fond. Anki l-stoks ta' interventi intervent għandu jkunu jintużaw eh, minar ħlas ta' mumiex dan għandhom jitqisu bħala parti eh, mill-programm u mhux jitnaqsu mill-allokazzjoni tal-istati membri fl-emenda numru 9 jiena għati li l-fondi li ma jintużawx minn dan il-programm għandhom jinżammu u jkunu offruti l-istati membri oħrajn għaliex żguri li ċerti stati membri mhux se jkollhom bżonn jużaw dan il-programm u għalhekk jew nużaw il-flus jew nkella flus jintbatu l-ura ċentru. Imma naħseb li għandu jkun possibbli li aħna nużaw dawn il-flus fi stati membri oħra li jridu jkomplu eh, jużaw il-programm ftit kontroversjali huwa il-finanzjament tal-qalba l-Kummissjoni semmiet 75% tal-fondi għandhom jiġu mill-Unjoni Ewropea u l-Istati membri uħorġu 15% tal-fondi naf illi il-komitat jiridu kollu diskussjoni fuq dan imma fl-emendi tiegħi taraw li jiena ħallejt barra referenza għal kofinanzjament għaliex se jkollna diskussjonijiet oħrajn u negozjati sansitra mal-Kummissjoni u mal-Kunsill fuq dan il-punt. Konsil, uh, eh, kollegi, naħseb illi uh, t-prezentaw l-emendi sa għada, mux iktar taċ minnata, ġifiri jek t u tamlu kommenti fuq l-opinjoni għamlu għom il-lum u jina nil-għaw kol kull emenda li t-ixtiqu tresqu illum jew għada ma qabel l-iskadenza. Għanri. Grazzi ħafna, għandkom xi kommenti forsi Giovanni xie jitkellem?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 il-ftuħ tal-Fond Soċjali Ewropew għal dawk il-persuni li huma l-aktar fil-bżonn jaqbel ma l-istrateġija ta' l-Ewropa 2020 iridu niskuraw li s-sistema ta' implementazzjoni tiġi simplifikata kemm jista' jkun. Naħseb li s-sistema kifini bħalissa hija komplessa wisq kemm f'dak li għandu x'jaqsam l-allokazzjonijiet, ġifieri żewġ biljuni u nofsal seba snin għall-istati membri kollha u banki għall-ambitu tip ta' appoċ illi jenata. Meta wieħed iqis in-natura ta' dan il-font, li wieħed iżid il-ħlasijiet tal-appropriazzjonijiet għal 100% tal-allokazzjoni kun tkun xi ħaġa xierqa. Issa dwar il-proposti proċedurali, Naħseb il-proċedura automatika mandiċ tapplika hawnhekk peress illi eh, l-appoċ moti u ta' tip differenti f'dan il-font minn dak moti taħt il-font ta' kohezjoni. Jiena naħseb illi il-ħlasijiet li qed issir referenza li fl-artiklu 42 għandhom ikunu soġġetti għal skadenza ta' 30 jum. Jiena imħasseb dwar l-indikaturi għal stati membri individuali. Naħseb li il-faqar relattiv u koll għandu jkun mizjut unkluż bħala kriterju. Umbat fl-ħarnet jiena nishtiqna nappoġġa l-survun għaliex f'mument ta' kriżi illi aħna nimponu kondizjonijiet fuq l-istati membri għandhom nejn iċaħħat il persuni mċaħda minn l-assistenza li għandhom bżon. Grazzi Giovanni. Grazzi, Signora President, eh, bħal eh, ma forsi jiftakri u l kollegi dan il-program ta' eh, għajnuna għal persuni fil-bżon u program illi fil-periodu ta' programmazzjoni ta' qabel kien fiħdan il-PAK u dan propju biex nkunu nistaw nużaw l-aħjar mod il-prodotti li jitneħew missu u li għal daqsant kienu jitpoġġew a dispozizjoni ta' persuni fil-bżon permezz ta' strutturi illi uh, eh, jamlu ġestjoni ta' din l-assistenza. Issa fil-fat dan il-programm se jbiddel in natura tiegħu għal perjodu li jmiss għaliex flimkien ma dawn din l-għajnuna tal-prodotti tal-likel se jizdidu eh, tipi ta' għajnuna oħra ġifiri di se siri sa' program ta' assistenza eh, minn banda twessiħ tal-kamp ta' applikazzjoni imma tnaqqis tal-rizorsi għaliex għal periodu ta' programmazzjoni qabel 2007-2013 kena 500 miljon euro kull sena imma fil proposta tal-Kommissjoni għal periodu li mis u anki Eh, għanna issa zewċ biljuni u nofs għal periodu kollu kemmu. Ġifiri sinni tilfu 30% ta' dan dan il-finanzi, ġifiri 30% inqas u rridu namlu ħafna iktar mux bissajnuna bloti tal-li kellimma program ta' jnuna soċjali. Mil-banda l-oħra, aħna rridu u koll nżidu il-level ta' kofinanzjament, għalix dan il-level ta' kofinanzjament f'ċerti każi serva ta' xkiel fl-applikazzjoni tal-programm. Iva dawn huma kollha affarijiet tajbin imma jidher li hemm kontradizzjoni bejniethom. Għalhekk mill-perspettiva tiegħi jiena kieku nagħti iktar enfasi fil-programm għal dawk li huma aspetti essenzjali. Ġifieri kieku jiena indaħħal iktar nagħti iktar attenzjoni għal dawk li huma aspetti ta' għajnuna reali ta' ikel, oti ta' ikel, ġifiri il-bżonnijiet ta' l-ewel neċessita. Umbat forsi nikorreġi xiftit il-proposta b'dan il-mod. Umbat nikkonkludi dwar dak li fuq ir-rata ta' kofinanzjament li oġġettivament kun ħaġa tajba illi timxi fid direzzjoni li ġiet indikata. Fir rigward tal-rizorsi kollha motija lil dan il-programm, irridu nżommu f'moħħna li aħna għedin f'moment ta' krizi u n-numru tal-persuni li għedin jiexu fil-faqar fuq livell tal-Unjoni Ewropea dejjem qiegħed jiżdied mod partikolar fl l-aħħar snin u aħna rridu nagħmlu iktar binqas riżorsi f'perjodu ta' kriżi. Naħseb illi hemm xi ħaġa li għandha bżonn tinbidel u xek. U għalhekk jiena nħossi li għandna nimxu propju f'din id-direzzjoni li għadni kif ipproponejt. Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt Isabel. Merci. Grazie, Signora President, Sur Rapporteur, grazie alla bozza rapport tijak. Jina naqbel mija u mija fil-mija nirringrazzjak u koll għal eh, sempliċità li jinti għazilt li tuża għaliex eh, inti provajt kemm jista' jkun tissemplifika l-affarijiet fit-test, naqbel ukoll miegħek fuq il-perikli tal-kofinanzjament għaliex il-pajjiżi li għandhom l-iktar finanzjarja bħalissa se jkunu iktar risposti u Zgur li f'dawn il-pajjiżi hemm iktar persuni li għandhom diffikultajiet finanzjarji jew huma fil-bżonn. Ġifieri tkun ħasra illi aħna se nkomplu uh, eh, nipenalizzaw il-dawn il-persuni batuti. Naħseb illi inti kont u ukoll fuq l-ammont u naqbel mija, u naħseb li aħna għandna proposta mill perspettiva budgetarja li hija ambizjuża u koraġġuża hemm xi semplifikazzjoni li rridu nagħmlu xorta waħda fija imma jiena naqbel magħha u naqbel magħha iktar u iktar għaliex Eh, opinjoni tal-Kumitat tal-Budget li normalment ikun tekniku, ikunu tekniċi ħafna, imma jolqot fuq eh, aspet eh, li dawk li huma propju loti ta' għajnuna li dawk li huma mil quta mill-miżuri ta' austerità li qed jittieħdu fl-Ewropa minħabba l-impożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea imma aħna edin najdu, aħna diġa korresponsabli għal dawn l-affarijiet, imma issa wkoll se nkomplu nimponu iktar restrizzjonijiet fuq il-finanzi biex ikun hemm iktar dbatija li aħna f'xiftit aħna uh, eh, responsabbli aħna naħseb li dan huwa messaġġi li ma nistgħux nibatu u ikun inġust fuq livell kemm politiku u anki eh, soċjali. Jiġifieri jiena l-abbozz tal-opinjoni tiegħek ħallija kif inikiku. Grazzi. Äh, Grazie Afra Dominik issa. Madame la Présidente, euh, je remercie aussi Derek Grazzi, nirigrazzja l surfon għal l-rapport tijaw, jena naqbel ma kollu li għal kollegi qabli, għalix jidir li li huwa għaqli u jagħmel sens mod partikolari li qegħdin nipproponu l-għamlu iktar binqas għalix it fessieħ fuq medda ġeografika u anki n numru ta' persuni fil-bżon jgħat jizdiet diffiċli wieħed inaqas il-budget f'mument meta bżonnijiet qegħdin jikbru, imma bħalma intom tafu il- kampanja l-lajnuna flotti tal-likel normalment jisiru f'Settembru un-bat jibdew isiru operativi f'Ottubru u Novembru għas-sena ta' wara, normalment eh, wieħed jagħmel ix-xirijek, dan il-mod jagħmel il-ħażna tiegħu, eċetera. Issa dan il-mekkaniżmu fil-ftejjim illi sar wa maħsub illi jieqaf fl-aħħar tal-2013 u issa allura jiena nistaqsi jekk per eżempju ma jkunx hemm qafas budgetarju sa dak iż-żmien jew appoġġ budgetarju għal dan ir-regolament uh, sa mm, Settembru x'se jiġri għaliex imbagħad mhux se jkun hemm biss inqas flus għal iktar mhux se jkun hemm flus xejn u se jkun u laqas se jkun hemm prospetti li wieħed jikseb il-flus, jiġifieri jek aħna ma kunux adottajna eh, sa settembru il-qafas eh, finanzarju multianwali għall-2014 mux se jkun possibli għall-NGOs li normalment jamlu ġestjoni ta' dawn eh, l-affarijiet, jkun possibli li dawn jippjanaw xolom għall-2014, un batem riskju li kunem ta' sew katastrofi għalix huwa probabbli illi aħna mhux se jkollna uh, proposti għal budget stabli u votati, huwa probabbli wkoll li f'dawn il-kondizzjonijiet se jkollna biss soluzzjoni uh, mhux se jkollna soluzzjoni għas-sena d-dieħla. Għalhekk jiena nistaqsi illi jekk forsi b'xi mod nistgħu ngħidu illi nitolbu li fuq li jessef illi tkun tista għalmenu tkopri dan il-font anki għal periodu transitorju għalix inkella naħseb illi għedin risqin lejn katastrofu. Katastrofi. Ja, fin dan, ich das Problem. Grazie ħafna Ivanina, nista nifhem xi l-problema u wkoll naqbel mija, illi aħna rridu nippruvaw nistidnu lill kunsill ħalli bekk jingħaqad magħna U aħna sa settembru aħna nkun nistgħu niftehmu, ma naħsibx li hija daqshekk kontroversjali laqqas il-biċċa tax-xogħol kien hemm ukoll stati membri li xtaqgħu li aħna neħu l-programm kollu kemm hu. Mhux hekk aħna din nitolbu, iżda nista' nifhem x'inhija l-problema. Issa imis lil Frederick kumbax Jose Manuel Bat Jürgen. Merci, madame. Grazie, signora President. Jien l-ewwel net eh, nixtieq ukoll nirrangrazzja l rapporter għal eh, proposta tar-rapport tiegħu bħala membru tal-Kumitat eh, tal-Budget tal-Kumitat tal-Impik, anki rapporter fuq pjattaforma tal-Faqar, jiena kuntent illi dan il din lajnuna se kompletinata lil dawk li l-iktar għandhom bżonn Aħna kontenti u kolli eh, dan issa li najnuna twessa timma eh, kif qalu ħafna hija ħasra illi il-mezzi tnaqsu għaliex eh, kważi kważi laqsu ma bizzejiet biex inkopru il-ħtiġijiet illi jeżistu naħseb iridu nżommu priorità għall-għajnuna flikta l-ikel, loti tal-ikel fil-pajjiżi differenti. U mm, fil-rigward ta' definizjoni tal-publik tal-xinu public sea fuq il-kofinanzjament illi diġa issemma naħseb illi da mandux iwaqqaf l-użu ta' dan il-font fil-ġejjeni Imma mill-banda l-oħra jekk hemm pajjiżi li xtiequ jkomplu e, e, iżidu mal-budget dan għandu jsir fuq bażi volontarja. M'għandix tkun il-kofinanzjament m'għandux ikun xi ħaġa obbligatorja. Forsi nistgħu nagħmlu tajja pan-nuqqas b'dan il-bot. Nikkonkludi billi ngħid illi rridu nevitaw il tal-ikel jibqaw jirċifu l-ikel li kunem eh, periodu ta' transitonju għalix mill-ewel ta' jannar tal-2014 jista' xorta waħda ikunem għajnuna permezz ta' li jessef jew fondi oħrajn li eh, jippermettu li l-affarijiet tkomplew kif komplew sissa dan huwa importanti. Grazzi. Ja, vielen Dank. Ähm, es ist ja sowieso Grazzi ħafna jiva din hija kwestjoni ġifieri jekk aħna nix nisforzaw kemm jista' jkun sabiex aħna jkollna regolament tajjeb u programm tajjeb u mbagħad bit punt ħames miljuni sabiex nappoġġaw dawn il-programmi żgur jaf jar kulħadd li dawn mhux biżejjed fondi sabiex aħna nappoġġaw dawn il-programm. Għax iżel ma nma Obrigado, Sinjora President. Itamen kirje darx parabens. Grazzi, Signora President, jiena wkoll nixtieq nifraħ lir rapporter Naħseb illi hemm eh, bil b'mod ġenerali fuq il-pożizzjoni li ħaw u jiena naqbel mal-kellima kollha ta' qabli. Issa dwar l-Istrateġija Ewropea 2020 il-għan kien illi innaqsu n-numru ta' persuni fqar fl-Unjoni Ewropea b'20 miljun u dan huwa marbut mod dirett ma' dan il-programm jiġifieri 20 miljun persuna f'ira wa għan illi eh, injorajnieħ kważi kważi, mbagħad ridna naqsu l-faqar b'25% missa billum il-ġurnata hemm ħafna iktar minn 20 miljuna eh, miljun persuna li qed tgħix fil-faqar. Ġifieri hemm bżonn ta' ftit flessibilità hawnhekk. Il il-mira sa m'għadix ta' 20 miljun persuna li qegħdin jgħixu fil-faqar imma ħafna u ħafna iktar minn hekk. Batem punt ieħor forsi mhux taqsek rilevanti hawnhekk f'dan il-kumitat imma dan il-programm suppost jieħu post il-programm eżistenti ta' lajnuna uh, flotti ta' likel. Jiġifieri jagħmel sens illi ir-rata ta' kofinanzjament f'dan il-programm il-ġdid li huwa ħafna iktar wiesa għandu jkun ta' 100%. Qabel aħna ridna eh, neħilsu mill-eċċess mil tal-prodotti tal agrikoli. Sar minnhom dan m'għadhomx jeżistu? Le, mela x'qed isir minnhom? X'qed nagħmlu bihom? forsi tiftakru illi l qorti tal-Ġustizzja Eh, ħada deċiżjoni li dawn um, il-prodotti eċedenti agrikoli ma jistawx jintużaw imma l-Ewropa trid tuża ir-riżorsi tagħha b'mod intelligenti u għalhekk mhuwiex aċċettabbli eh, jekk aħna ma nużawx dan, l-eċċess ta' prodotti agrikoli li għandna li jkollna. Għalhekk iridu nsibu użu legali għalihom da ma nafx kemem prodotti eċċessivi agrikoli u ma nafx qed isir imma ma rridux naħluhom. Kann man natürlich Grazzi ħafna naħseb illi dan kollu aħna nistgħu nifmuh mela le nistgħu nimmaġinaw dawn il-fatturi kollha iżda għandna proposta ġdida għal dan il-programm ġdid u r-raġuni għal din hija minħabba l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea qalu illi din mhijiex kompetenza tal-politika agrikola komuni sabiex aħna nieħdossib ukoll lil dawk li l-iktar din fil-bżonn sabiex aħna ntuhom ukoll prodotti tal-ikel. Issa jekk aħna nistgħu nagħmlu dan bħala xi ħaġa addizzjonali naħseb illi tkun xi ħaġa tajba iżda għanna nitolbu l-Kummissjoni sabiex terġa' toħroġ bi proposta ġdida ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nkopru wkoll dak kollu m'għandu x'jaqsam eżattament mal-agrikoltura jiena nista' nimmaġina li jista' jkun hemm il-possibilità li l-Kummissjoni titlesti illi u tagħmel xi ħaġa mill-iktar fis possibbli aħna maħniex ħankunu eh, fis-sitwazzjoni illi aħna nistgħu nagħmlu dan kollu. Jurgen Kjoġbok, grazzi ħafna jutam. Iva, l għannet nixtieq ningrazzja ħafna lir rapporter tax-xogħol kollu illi għamel sabiex ħareġ b'dan ix-xogħol. Jiena naħseb ukoll illi aħna nistgħu ngħidu li aħna favur, però nixtieq illi nibda billi nitkellem fuq il-kwistjoni tal-mezzi li aħna għandna għall-anijiet agrikoli. Jien naħseb li fuq il-livell sistematiku nistaw niġġustifikaw posponiment aħna u dan jagħmel sens iżda l-problema tiegħi hija din li aħna ma nafux eżattament jekk il-fondi humiex ħajkunu trasferiti mill-settur agrikolu jew le jekk hux ħanoħduha minn hemmhekk u din hija l-problema tiegħi. Jiena naħseb li fil-fatt aħna rridu ngħidu li naturalment il-flus rridu trasferiti wkoll minn hemmhekk inkella dan ħajwassal għal tnaqqis għal programmi l-oħrajn li aħna diġà għandna eżistenti u din naħseb li taħloq da xi ta' problema. U apparti minn hekk, u wkoll nirreferi għal fatt li fil-prinċipju din is-somma ta' flus li hija maħsuba li tkun f'dan il programmija hija wis eh, eh, limitata, wis ftit flus għan investu, aħna nafu li jekk nħarsu per eżempju li l-Greċja, illi l-situazzjoni tal-faqar eh, għaddejan tmur għallar, n-nis għaddin fitbqelbatu ħafna u għaddin raġuni naħseb illi rridu naraw li fuq il-level sistematiku, aħna rridu naraw kif nistaw nappoġġawm u naraw jekk nistaw xumbat n-implementaw dan il-programm li għaforsi u daqxej drastiku iżda meħtieġ. L-aħar kommentijaj fuq il-konfinanzjament jgħan li nisħaq fuq dan il-punt fil-perspettiva tijaj jgħina naħseb li dak li kitab mir-rapporter huwa tajjeb u taq tal-darbohra nerġa' nikkonferma bil-fom dak li inkitab mir-rapporter. Grazzi ħafna. Iva, naturalment aħna ma nistgħux naqbdu nitrasferxu kompletament jew nkella naraw illi fil-fatt għandna programm ġdid ta' budget għanna għafas multianwali ġdid finanzjarju. Għaddu raġuni aħna rridu naraw iżda li xortu waħda jkollna fondi bizzejiet iżda jekk intom tħarsu li id-dokument aħna raw li għanna sotto program tal-USF li kien propostu aħna nafu l-kol kem aħna xieġri daw sotto programmi għafna drabi nafu li jekk ikun hemm li tkun ikbar minn fondi li jkun hemm dispożizzjoni jista' jkun li jkun hemm problemi kbar ġifieri jiena naħseb li dejjem ħajkun hemm jekk inti ħadd naqqar minn ċertu fondi dejjem ħajkun hemm xi ħadd ieħor li ħajbati. Iżda hija diffiċli. Hemm xi ħadd ieħor kien forsi rapporter? Yeah, thanks, Jack. Grazzi. Jiena nixtieq ringrazzja lill kollegi għal kontributi kollha tagħhom, kollha appoġġawni u kienu utli ħafna nibda bjan. Jiena naqbel 100 fil-mija li għanna niskuraw li regoli għall-NGOs u organizzazzjoni li ma jkunux komplessi wis għalix inkella jaqtaw album u ma jitolbux eh, li jużaw dawn il-fondi un bat inti semmejt il-skadenzi, l-indikaturi u aħna se namlu xie emendi. Giovanni semmaw kol il- il-fat li rridu namlu wis biftit veru li aħna rridu namlu iktar manna nqas flus Imma xinu ma prioritajiet tagħna u eh, e kif il-faqar ta' għedem qed ikonna iktar x'namlu bil-ftit flus li għandna u dan ovvjament jerġa' jħodna lura għall ammont totali illi se jkun allokata għal dan il-programm minn 3 biljuni u nofs għal 2 biljuni ehm, u nofs kien hemm semma l-kofinanzjament xi tliet kollegi semmew tal-punt u jiena nixtieq nkun nara Eh, fejnu possibli 100% ta' finanzjament tal dan proġetti mill-istati membri. Imma peress li l-ammont totali tnaqqas joħloq problemi għaliex jekk aħna se nagħmlu kofinanzjament ta' mija fil-mija, eh, mela jiġifieri se nispiċċaw xorta waħda inkopru ħafna inqas proġetti. Iva, forsi nistaw nsibu kompromess, forsi nistaw nkunu ftit flessibli fuq l-ammonti, forsi nistaw nkunu flessibli u kol dwar ir-rati ta' kofinanzjament kol fejn l-iktar stati membri f'qar um, ehm, jenataw fil 100% u oħrajn jihdu inqas Jiena qed ngħid li dawn huma kwistjonijiet diffiċli ħafna u dawn huma l-affarijiet li aħna rridu ninnegozjaw fuqhom fil-ġejjieni. Naħseb nistani għafawnek, hawnhekk ngħid lill kollegi għal darbohra li diskussjoni kienet waħda tajba, naħseb il-numru ta' persuni li tkellmu wera kemm importanti u kemm għal album eh, dan il-proġett. Grazzi ħafna. Ja, fjien Dank. Eh. Grazzi ħafna il-skadenta sabiex intom tresqu l-emendija saħda f'nofsinar, un aħna fis-26 ta' marzu għanħdu um, pozizjoni għallumbat dan jgħat bżiet ċans l-Kumitat tal-xol sabiex jiddiskutu dan il-punt. Issa naddu għal-punt fuq l-agenda numru 8 u għawek aħna din nitkelmu fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropew u għanna kas Taljan u l-ħaj prezentaħ Frederick Darden, għor rapporter. Merci, Grazzi, Signora President. Jena se nitkellem fil qosor Jena nixtieq sempliċement niġbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt illi Eh, dinja talba illi eh, tkopri ħafna iktar minn 1500 ħaddiema fil-qassam tal-elettrodomestiċi u jifiri partiċipazzjoni tal-fond ta' ġustament ta' ftit iktar minn 5 miljun euro għalhekk kiena nissuġġerixxi fir-rapport illi lajnuna tenata Naf li hemm xi emendi li ġew ippreżentati mill-Kumitat għall-Impjiegi li suppost se jaslu li fil-ġranet li ġejjin. Naħseb li dan huwa dossier li jistħoqlu l-appoġġ tagħna. Gibt es ein von hemm xi ħadd forsi mill-kollegi li jixtieq jitkellem? Jekk le, jiena naħseb li fadal li biss xnejdirkom illi l-iskadenza sabiex intom, id-data sa meta intom tistgħu tresqu l-emendi dwar dan ir-rapport hija għada sa għada f'nofsinhar ġifieri bat aħna fl-20 u 21 ta' marzu ħan votaw dwar dan il-rapport fil-Kumitat tal-Budget. Forsi nivvotaw fil-21 minħabba li ħajkun hemm il-vot fl-20 ta' Marzu fil kumtat ta' xogħol. Mela issa ngħaddu għal punt fuq l-aġenda numru 15 u ħanitkellmu issa fuq eh, il-politika tal-bini differenti li aħna beħsibna eh, nikru manna lebda punti ġodda illi intom tixtiequ tresqu mill-lider. U minħabba li rapporter hija responsabbli għal budget aħna nistgħu wasta dakam wasta aħna nistgħu insaqsu ċertu mistoqsijiet li aħna kellna. Monika, jekk joġbok fuq il-punt fuq l-agenda li għanna numru 6. Grazzi ħafna, Signor President, illum ma nistax ngħidulkom xi affarijiet ġodda nhar il-ġimgħa jiena diġà tkellimt mal-kollegi u ressaqtilhom fil-fatt nhar il-ġimgħa l-ewwel proposta għal rapport li aħna kellna fuq l-istima għal dan il-bini u fil-fatt jiena fil-punti ewlenin tkellimt tu semmejt xi ftit mill-iktar punti importanti minn dak li aħna diskutejna matul il-grupp ta' ħidma, pereżempju il-miżuri ta' tfaddili li aħna provajna nimplementaw, kif ukoll ċertu bidliet ta' natura strutturali, kif ukoll f'dak li ndux jaqsam dak li kien imressaq mill-Segretarjat Ġenerali ta' dan il-Kumitat u dak li aħna xtaqna illi n-diskutu bejniet, aħna ma nistax nieħdu deċiżjonijiet minn qabel, zgur li le, iżda dan kollu aħna diġà ddiskutejnieh fil-kuntest tar-rapport li kien prezentatu aħna din nippruvaw narfu l-fatt li jista' jkun hemm bżonn ta' bidliet oħra strutturali li apparti minn hekk hemm bżonn li dawn il-bidliet ikunu inkorporati u koll fi xol ta' għana bekk aħna nappoġġaw aħjar xol li jett jisir naħa tal-membri ta' dan il-Parlament Ewropew nixtu li nappoġġaw li dawk il-kollegi jekkuma ikunu ħajres u jew janalizzaw sabiex jġudikaw il- u jihdu pozizjoni fuq ċertu regolamenti jew direttivi ġodda li ma proposti u naraw li aħna dan kollu rridu aħna nqisuh minn ħadd parlament Ewropew parti minn aħna nafu li għedin qudiem sitwazzjoni speċjali ħafna f'dak għandu xieqsam il-budget aħna wkoll qegħdin nersu fit-tmiem tal-perjodu leġislattiv tagħna u għadu raġuni dan ifisser li minnaħa tal-amministrazzjoni tal-parlament aħna sirna nafu illi għandna 2.20 fil-mija tal-żida tal- dakollu li ħajkun eh, investit fis sena 2014 dak huwa li ħajkun għad dispożizzjoni tagħna għall bidla tal-leġislatura ġifiri daw il-2.20% aħna għanna dan l-ammont sabiex aħna nkopru dawn l-ispejjeż finanzjarji, anka sabiex aħna nkopru l-kwistjonijiet legali, anka sabiex jiskun jistgħu jidħlu il-kollegi ġodda u nitrasferixxu dak li jkollna bżonn u mbagħad aħna matul id-diskussjoni li kellna fil-grupp ta' ħidma wkoll u rejna li jekk ikollna budget normali apparti e- e- mal-fattur tal-leġislatura li ħadd intam li tintemm aħna nistgħu nixtiequ li aħna nżommu mar-rata tal-inflazzjoni li għandna bħalissa u dan aħna fil-fatt irna nippruvaw e, nresquh minħabba illi xorta waħda dejjem ħajkun hemm ċertu bidli, ċertu bidli strutturali wkoll, iżda ċertu allokazzjonijiet tal-budget tal aħna nafu li mhux dejjem segwejna ir-rata tal-inflazzjoni ta' 1.9 eh, u 2.0 fil-mija iżda aħna rridu nżommu fuq ir-rata ta' inflazzjoni 1.3 minħabba li naturalment anke minħabba il-tmim tal-leġislatura aħna rridu nikkonsidraw dan il-fattur issa parti minn hekk aħna għandna inħassu ukoll il-kollegi tal-Kroazja u għanna 3.7 miljon euro li jridu jitħarsu l-dawn il-grupp ta' nies u anka f'dak li għandu xasam dan il-punt jiena tkellimt dwaru fil-rapport. Aħna fil-fat nafu li ħajkun hemm regolament ġdid li ħajkorpora ehm, statu ġdid u aħna nafu li ħajkun hemm ċertu bidliet u anka ħajkun hemm ukoll ċertu miżuri ta' tfaddil ħajkunu introdotti għandu raġuni aħna nafu illi ċertu affarijiet issa ħajintemmu għal kollox aħna nafu li miflokku ħajkonna miżuri oħrajn u mbagħad ħajkonna noħorġu ma bħalli naraw eżattament kif dan jista' jkun adattat għal mod ta' kif jaħdem il-Parlament Ewropew dan japplika kemm għall pensjonijiet kif ukoll għall over overtime waqt il-weekend natu kas jew inkella affarijiet oħrajn li huma importanti u li semmew diġà fir-rapport tal-kollega Rod Berend u aħna nafu wkoll li hemm ċertu fondi li jridu nirregolawhom ukoll kollu ċertu trasferimenti li ħajkun hemm bżonn isef dak l-għandu x'jaqsam il-budget ta' din ta' sena dieħla mħabbar li hemm ħajkonna tmiem tal-ġislatura, aħna ħajkonna budget ukoll kellna budget anke fis-sena 2009 dak iż-żmien ukoll konna ħantemmu leġislatura u dak iż-żmien aħna konna qegħdin nistennew kważi 5 fil-mija Iżda il-mħabba li għadin f-situazzjoni ta' krizi ma nistawx nkonna l-istess perċentwal din raġuni dawn l-spejjes xorta wahda ħna nafu li ma nistawx nefittaw mal kollox l-spejjes ta' trasferiment illi ħajkunu involuti fil-bidla ta' leġislatura fil-bidla ta' nis li ħajkun għamad raġuni aħna għedin niprofaw nappellaw sabiex ikonna bizzejed fondi għal dawn l-anijiet iżda rridu nużaw blaħjar mod l-ewel dak illi aħna diġa għanna fidejna un bat niprofaw ma nbidlux l-istruttura u s sistema. U f'dan is-sens jiena żgur qed nieħu gost li għad għandi um, l-opportunità li niltaqa' mal-kollegi sabiex nitkellmu fuq il-fażi ta' qabel il-konċiljazzjoni ħalli bekk aħna naraw illi sal-ħarifa dawn ir-riformi strutturali kollha nkunu diskutejnihom ħalli bekk aħna naraw kif ħanavvanzaw, kif ħanimxu l-qudiem anke flimkien mal-żewġ viċi presidenti. Punt ieħor nixtieq insemmi dan huwa punt li aħna osservajnieh mill-qrib dwar il-bini kat. Jiena nixtieq natikom l-informazzjoni li fil-fatt aħna rajna li miżuri ta' tfaddil kienu ta' suċċess u għaldin raġuni ħanibqgħu fil-budget li aħna konna allokajna għal dan il-għan u għaldin raġuni naħseb nistgħu nkunu kontenti u l spejjes fil-fatt aħna provajna noqogħdu attenti ħafna ħalli ma naqbżux il-limitu li aħna xtaqna li nżommu u aħna naħsbu li dak li kien propost kien raġonevol nittama u ma jkunx hemm sorpriżi koroħ iktar u nittama li aħna nkunu nistgħu fil-fatt naċċettaw il-kuntratt li ħajofrunna fil ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna Iva mnaħa tal-Kumitat tal-Parlament aħna wkoll rridu nagħmlu lista ta' dak kollu li kunta suċċess għalina qabel ma aħna naraw illi rridu dejjem ninsistu fuq it-tfaddil. Iżda l-ewwel issa għandna l-George imbagħad il-Ledit. Uh, Monica for that. Uh, uh, Grazzi Monica tal-li aġġornajtna fuq dan il-punt importanti ħafna grazzi għax fuq il-bini kaddaħna uh, eh, kena xie ammont ta' suċess l-ewel eh, tenders ġew 30% ola mill-budget u t-tini lot 10% inqas mill-budget tagħna. Umbat, frapta mal-budget eh, fil-komplessità tiegħu iva jiena naf li hemm xi spejjeż ta' darba li aħna rridu nassorbu minħabba l-elezzjonijiet, imma naħseb li rridu nagħmlu nkomplu nagħmlu sforzi biex niskuraw li il-proposti illi ġew adottati mill bureau se jkun hemm inflazzjoni eh, ola fil- eh, budget tal-parlament sar ħafna xor biex innaqsu din iż-żieda, però bħala komitat tal-budget naħseb rridu nagħmlu iktar pressjoni fuqhom se jkun diffiċli ħafna illi nkunu ola mill-inflazzjoni fis-sena tal-elezzjoni rridu niflu il-budget biex naraw x'nistgħu nagħmlu biex innaqsu eh, dawn iż-żidiet. Nittama li għadha nkunu nistgħu nibdew eh, nfittxu dan il-frankar mal-Buru u mas-Segretarju Ġenerali. Grazzi ħafna, Edith. Grazzi, Signora President. Kuntenta li qed hawnhekk għas Soċjalisti Demokratiċi biex ikun nista' nirrapporta. Nixtieq nitlob lis-Segretarjat tal-Baġit biex jirrispettaw il-żmien li għandna biex nippreparaw eh, ir rapporter u shadow rapporter. Daw l-istimi waslu bis flasġa ta' filgħodu, ta' dal ma se nixpreżentaw dan ir-rapport. Ġifiri sa naraw kif ħanimxu bil-proċedura, nista' nara diffikultajiet, nista' nara li hija komplessa. U deċiżjoni tal-burro għadha ma tiħdiġ, iżda jekk aħna rridu nirħu maġġoranza għal dan ir-rapport, allura rridu nissodisfaw il-bżonnijiet minimi tal-membri. Nixtieq ngħid ukoll illi mandux ikun lan illi dawk li qegħdin jippreparaw l-istimi qed jagħmlu tajjeb u anka skont ir-rapport ta' Monika aħna qegħdin nagħmlu ħażin, ma nistgħux narawha b'dan il-mod. L-amministrazzjoni ma nistgħux narawhom li huma tajbin u aħna dejjem eh, il-ħżina. F'dan il-rapport ta' bot nasepem hemm ħafna punti tajbin nixtiequ li nintroduxu anka xi emendi mill-aktar fis rigward il-punt ta' 48% naħseb huwa percentrat wis wis oli għal pubbliku u nridu niġġustifikaw allura raġunar ta' xi kapitli naħseb li għaxar importanti ħafna u koll li importanti li nħarsu għal aktar li ndemu aktar flus minn għand kollegi. Din hija wkoll ġara importanti għalina. Nixtieq anke nsemmi il skont rapport, ir-rapport ta' bots, ir-rapporter jidħol aktar fid-dettal fuq il-grupp konġunt il u l-proġetti li għadhom għaddejjin. Minna waħda naqblu illi f'dak l-istadju immorru għal test detaljat fil-rapport tal-budget għal qed fil-progress, iżda minna l-oħra aħna nixtiequ illi il-grupp konġunt jatuna l-proposti qabel ma jkun hemm proċedura budgetjarja qabel il-ħarifa biex dan kollha ndaħlu manka fir-rapport. Nista' naqbel ukoll mal-kellim ta' qabli rigward il-politika hemm 18.3 miljun euro ta' zida, ja l-ola zida, mill-tranzizjoni tal-sena tal-elezzjoni. Nishtiq u kol, nintroduċu li savings jisiru fil-bini tal-kad sar mir-rikjesta tal-Kumitat tal-Budget. Nasib ħaġa importanti ħafna li nsemmu li dan il-Kumitat għamlu sforz u il-membri wkoll għamlu ħafna pressjoni fuq it-tieni punt tal-proċedura. U dan kollu naħseb jista' jitmexxa għas sena diħla. L-aħħar punt. Naħseb kollha naqblu illi il-flus illi jridu jitħallsu fil-perjodu ta' tranzizzjoni għal membri u għall l-impjegati li ħajtilqu mill-Parlament Ewropew fit-tir nofsa s-sena jridu jitħallsu, iżda naħseb li jridu aktar dettal, informazzjoni fid-dettal fuq eh, xnu xiflu sintefqu fl-2009 mill-istati membri, ma nirġux ninsew li din qed tola mill-livell tal-Unjoni Ewropea iżda mhux se jkun hemm żieda mill-Istati Membri għaliex il-pagi u l-ispejjeż kollha tħallsu mill-istati membri fl-elezzjoni ta' qabel. Hawnhekk għandna żieda li ma nistgħux ninsewa ħajkun hemm differenza mill-2009 għal sena tal-elezzjoni ta' issa. Uridu nħarsu l-proċedura għal sena tal-elezzjoni li ġejja, ma diffiċli nagħmlu kollu f'sena biss. Il-pagamenti kollha jridu jisiru u l-Parlament jixtieq ikun il model li jkun eh, il-persuna li jħaddem l-aħjar mod fl-Ewropa. Grazzi ħafna daw kienu l-kwistjonijiet l-aktar importanti minnaħa ta' soċjalisti. Grazzi. Vielen Dank, gibt sonst noch Wort? Grazzi ħafna, mx iktar kommenti dwar dan il-punt. Il-rapporter tas sena 2014 ġifiri mx edawek. U jekk aħna nixtiequ fil-fatt eh, nikkonkludu dan il-punt, jiena kieku nixtieq li nkun nistaw nsaqsu r-rapporter tal-MFF jew kella eh, Nqondu nistennew jekk eh, il-rapporter responsabbli għal-budget tas-2014 terġa' tiġi. Monika Kirchbob. Iva, grazzi ħafna jiena nixtieq nerġa' nirrepeti dawn iċ-ċifra ħalli nkunu eh, ċari fuq dak li qed nirreferu aħna bħalissa jekk inqablu mas-sena li għaddiet aħna b'referenza għal budget fih innifsu ġifieri mhux f'dak li għandu x'jaqsam l-ispejjeż minn li huma kkawżati mill-bidla tal-leġislatura illi ju dawn ħaj korrispondu għal l-aħħar tas-sena u issa aħna nafu li ħajkun hemm nuqqas ukoll issa mhux ħajkun hemm żieda, ġifieri aħna nafu li pereżempju f'dak li għandu x'jaqsam il-servizzi ekonomiċi U aħna nafu illi għanna ċertu binjiet u għaldi raġuni aħna nafu illi għanna l-ispejjeż tagħhom u l-ispejjeż ta' kera u l-ispejjeż oħrajn ħajjon su. Għaldi raġuni aħna ħankunu nistgħu namlu posponiment tal-dawni l-allokazzjonijiet u titli tal-budget ħagħuħra oħra f'dak l għandu xaqsam il-prekonċiljazzjoni aħna nafu illi l-ispejjeż ta' trasferiment ta' bidla ta' leġislatura ħajkunu l-istess bħal ta' sena 2009. Ġifiri aħna maħniex nistgħu ngħidu illi qegħdin nagħmlu bħalma jagħmlu fil-Parlamenti Nazzjonali li kull pajjiż ikun responsabbli l tal-pajjiżi tagħhom, issa aħna nafu illi pereżempju aħna ħan introduċu kol statut ta' membru parlamentari Ewropew u dawn huma l-konsegwenzi minħabba li aħna parlament ta' veru. Iżda ma jistawx aħna nserħu xorta waħda fuq is-servizzi tal-ambasċatu tal-ambasċati tal-pajjiż, ġifieri aħna rridu naraw illi aħna nkunu nistgħu nirregolaw dan kollu skont l-istatut tal-membri tal-Parlament Ewropew u dan bħala konsekwenza għandu l-fatt li aħna rridu nħassu noħorġu minn butna eh, il-flus għal dawn l-ispejjeż. Din raġuni anke f'dak li xaqsam l-ispejjeż anke minħabba għanita ta' populiżmu aħna nafu li mhux ħajkun hemm allokazzjoni għal dan iżda aħna fl-aħħar mill-aħħar dejjem qegħdin nispiċċaw bil-bdan il-bżonn li xorta waħda aħna rridu nħallsu għal dawn l-ispejjeż iżda il-fatt li il-parlamenti nazjonali s-soltu kienu jamlu din il-ħagġa, aħna xorta waħda, issa ninsabu f'daqxej ta' problema. Ġifiri aħna rridu niddiskutu aħjar dawn ir-regoli ta' tranzitor, ta' transizzjoni, ġifiri naraw jekk dawn mhumiex regoli ambizjużi, jekk mhumiex eżaġerati, jekk tajbin u aħna rridu naraw ukoll illi e, ma nistgħux naqbdu sempliċement aħna nneħħu dawn l-ispejjeż jekk aħna nbidlu ċertu allokazzjonijiet jew nneħħu ċertu e, mill-fondi issa e, il-Parlament Ewropew issa irid jikkonfermaw juri wkoll joħroġ l-informazzjoni fil-pubbliku aħna nafu li pereżempju jekk ma jkollniex pereżempju perċentwal 30% jew 40% din xi ħaġa li aħna ma nixtiequhiex, aħna nixtiequ li ċittadini jkunu informati fuq id-dettalji kollha u f'dan is-sens f'dan is-sens aħna nixtiequ li nfadlu kemm jista' jkun ma naħlux wis eh, flus u f'dak li għandu x'jaqsam l-allokazzjoni tal-baġġett tagħna ma naħseb f'dak li għandu x'jaqsam dawn l-ispejjeż rridu naraw eżattament kif ħankoprom u naraw minn fejn ħanġibhom dal-flus, naraw kemm jista' jkun illi aħna nfadlu iktar eh, fondi. Issa f'dak li xaqsam il-linji tal-budget di ma kienx hemm żieda iżda naturalment il-pagi tal-ħaddiema dawn iridu jkunu inkluż aħna ma nistgħux eh, neskluduhom ma nistgħux għom dawn dan kollu ħajkun ikkalkulat fuq rata ta' inflazzjoni 1.3 U aħna rridu naraw li l-ispejjeż tas-sena 2009 fl-aħħar darba li aħna konna fis situazzjoni kellna aħna 5.3% eh, u fil-fatt dak iż-żmien aħna kellna wkoll eh, membri ġodda li kienu ħajjitlu. U għad aħna rridu nippruvaw noqogħdu kemm jista' jkun attenti ħalli nużaw il-possibiltajiet bl-aħjar mod ħalli nżomm daw il-possibiltajiet anka s-sena d dira s-sena 2014. Grazzi ħafna. Iva, naħseb illi żgur li ħajkun iktar mill okkażjoni waħda sabiex niddiskutu dan is-suġġett għadha aħna ħajkunu ħankun hemmhekk għad diskussjoni ta' qabel din il-laqa għadha f'nofsinhar. Mbagħad ħanaraw Meta fil fatrit eh, jiddeċidi l-buro, ma nafx eżattament. Meta? Ġimgħa d-dieħla jrid jiddeċidi. Suppost iva, l-ġimgħa li għaddiet kellhom jivvutaw, iżda għadhom daqsxejn tard. Għalhekk aħna din tartu kol mħabba li deċiżjoni għadhom għaw waslitx għal din raġuni kien hemm ħafna posponiment ukoll fuq l-istima li kellha toħroġ. U l-kalkolu. Ara, fil-11, fil-11 ta' marzu ħajvotaw. Eh, grazzi, eżiza kollega, fil-11 ta' marzu ħajvotaw u aħna għanna eh, l-iskadenza tagħna għall-emendi sa l-11 ta' marzu wkoll. Tajib, ma non bat narax ħajġri wara dik id-data. Iva, l-ek semmejt l dawn iż-żewġ ratina. Tajjeb, mela, inti taqbel ma din il-proċedura jew u l-posponu bġurnat oħra? X'taħseb? Jekk m'hemm ħadd li huwa kontra forsi aħjar nivutaw mela aħna l-għada. Mela, l-iskadenza tagħna ħatkun it-12 ta' Marzu fit-tlieta ta' nofsinhar ħalli bekk aħna jista' jkollna ċans li nanalizzaw u niddiskutu fid-dawl naturalment id-deċiżjoni tkun ittieħdet mill bura Kif qed tilkom għandkom ċans sa 12 ta' Marzu sabiex tibatu eh, l-emendi tagħkom. Tajb ħafna mela nagħmlu hekk. Issa suppost kellna nitkellmu fuq il labot tal-budget tal-Kommissjon tas-sena 2014 iżda Sur Jensen jgħat f'kumitat ieħor iżda għandna punt ieħor fuq l-aġenda li huwa l-punt numru 4 fejn aħna nixtiequ illi niddiskutu il-qafas multjanwalja finanzjarju l-aħħar darba aħna diġà tkonna diskutejna dan il-punt fit-tul, però jina nixtieq nerġa' insaqs ir-rapporter jekk jishtiqx jgħidilna xi ħaġa ġdida iżid ma dak li fil-fatt huwa għal l-aħħar darba forsi darba nistgħu nibdew bli bajlu. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Grazie, President. Fil-fatt, manna xejn uh, ġdid, palissa qegħdin naħdmu fuq riżoluzzjoni tal-abbozz għal-parlament. Għanna l-ewwel reazzjonijiet u issa qegħdin naħsbu kif ħanifinalizzaw it-test mar-rapporters u nisperaw illi għada nkunu nistaw eh, natukom natu dokumenti għal konsultazzjoni mal-gruppi politiċi. Iżda f'dan il-punt ma nista' ngħid xejn iktar grazzi. Gut, also. Eh, Tajab ħafna mela, mandek xejn iktar żid, sewa. Forsi Jean-Luc laqas ħadd ma jixtieq jiddiskuti xi ħaġa oħra jekk eh, ħadd ma jixtieq jiddiskuti xejn għandna daqsxejn sa problema ħabba li aħna xtaqna illi niddiskutu il-mandatu anka tal-trilogu Iżda minħabba illi il rapporter mhux qiegħda hekk, għanna għata problema. Tajjeb, mela jien mhux ħanqot inżomkom hawnhekk għal xejn. Aħna nar ħamis diġà diskutejna dan il-punt, il-kol kemm aħna nafu eżattament fuq xi ġed nitkellmu fil- ġimma li ġejja aħna għanna il għali missa l-koordinaturi nixtieq nawguralkom il-bqija tal-ġurnata t tajba u nerġgħu niltaqgħu nhar nartni li ġej.